il-kas ta' Muhammad al ramadan minn Bahrejn. Nibdew bil-lista ta' kellima li għanna illum li kienu kol l-awturi ta' dan il-kas. L-ewwel kellim huwa l-Onorevoli Smith għal żewġ minuti. President, grazzi, kien hemm kooperazzjoni tajba eh, f'din f'din riżoluzzjoni solida ħafna nispera jekk ma nistawx ninaqdu fuq xi ħaġa għall-oppożizzjoni pereżempju ta' sentenza tal-mewt ma nafx fuq x'nistgħu ninaqdu. Hemm qed jgħidu li qed nikkritikaw eh, wis il-renju tal-Baħrejn imma hemm abbuż eh, aktar abbużi fir-reġjun. Jikkritikawna li forsi naraw ħaġa waħda biss imma aħna naraw kollox. Imma aħna hawnhekk f'din il-kamra nħossu li hemm skop għaliex nitkellmu eh, fuq dan kollu u hemm diskussjonijiet utli importanti li nirrikonoxxu l-progress illi Bahrejn għamlet fil-programm ta' riforma. Forsi kunem eh, ġudikatura indipendenti rajna u kol titjib fi drittijiet tal-bnidem kun hemm numru ta' dikjarazzjonijiet li kienu verament pozittivi ma dan il-progress issa waqaf u rridu naraw li kompli u nistgħu nassissu f'dan il-proċess billi eh, vokalment namlu kritika però nejnu u kol rridu nitkellmu kol dwar il-sentenza tal-mewt tas-sur Ramadan u hemm oħrajn li qegħdin fuq il-lista ta' sentenza tal-mewt irridu nikkundannaw dawn dawn is-sentenzi e, u din ir-riżolazzjoni paragrafu 3 tisħaq fuq l-obbligu li nassiguraw li dawk li jiddefendu drittijiet tal-bnedhom ikunu protetti u jistgħu jkomplu bix-xogħol tagħhom mingħajr intimidazzjoni jew inkella fastidju biex ikun hemm progress irridu nikkritikaw dan dawn l-affarijiet żiena kollha li qed isiru. Thank you. Mr. Corrao, one minute. Grazzi, Issur Corrao. Grazzi, President. Eh, wieħed ma jistax jiċħat il-falliment tal-Istati membri fuq il-Bahrain x'sar b'mod konkret u x'se jkunu l-passi li jmiss għal ħelsien tal-priġunieri li qed jiġu sottomessi għal trattament ħażin u tartura s'issa aħna rajna ħafna attività permezz ta' prokura, ħafna attivisti, l nies li qed nippruvaw eh, konna relazzjoni tajbin magħhom, ma xorta mar nexinix nħalsu għom il-dawn in-nies li huma attivisti u għadritiet tal-bniedem u naraw l abbuż qed ikompli f'dal pajjiż bħal per eżempju li limitazzjoni tal-libertà tal-kelma u il-dritt li wieħed ikollu jagħmel dimostrazzjoni paċifika. Qed narraw li dawn in-nies li qed niddiskutu llum propju qegħdin il-ħabs illum u medda minħabba li jeżerċitaw il-drittijiet tagħhom irridu nitolbu kumpaniji kbar u eh, eh, pajjiżi kbar barranin li huma attivi f'dan il-pajjiż sabiex dawn in-nies joħorġu jinħarġu u jinħelsu mill-ħabs malar kemm jista' jkun l-Onorevoli Panzeri. Grazzi fil-konflitt li huwa dej fil-golf li qed jara żewġ setat reġjonali l-Iran u l-Arabja Sawdija eh, qed issa jindaħal il-Bahrain fejn hemm ħafna ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Mohamed Ramadan li qed niddiskutu l-każ tiegħu illum huwa wieħed minn ħafna attivisti li kellu l-kuraġġ illi eh, illi jitkellem kontra dak li qed jagħmel il-gvern. U issa jinsab il-ħabs. Is-sitwazzjoni hija iktar allarmanti minħabba l-użu tal-prassi tat tortura min tortura min naħa tal forzi tal pulizija u dan kollu f'loġika mifruxa ħafna illi tfittex illi tillimita s-soċjetà ċivili u s-saħħaħ il-kontroll statali fuq il-medja. Aħna rridu nesprimu tħassib tagħna u nitolbu l-awtoritajiet ta' Barrejn biex iwieġbu b'mod pożittiv għat-talbit tagħna. Thank you, Mr. Zdowski. Grazzi l-Onorevoli Zdedowski għal-minuta. Grazzi, President. Nishtiq eh, najt illi din ir-riżoluzzjoni hija kompromess kbir. Huwa kompromess mill-partiti kollha il-PPE qed jappoġġa din il-kompromessa imma nisħaq illi kellna ħafna eh, sibijiet fuq dan it-test ma konniex uniti fuq il-formulazzjoni tat test. Il-test ta' rizoluzzjoni juri xi ħaġa oħra wkoll jurina kemm importanti illi niverifikaw u nkomplu niverifikaw l-informazzjoni għalli xem ċertu gruppi li jippruvaw ipoġġu informazzjoni fir rizoluzzjoni li mbagħad tkun falsa. U ma kienx possibbli illi niverifika informazzjoni ta' dan it-tip minn sorsi neutri. Jiena naħseb li rridu nużaw din ir-riżoluzzjoni eh, biex napellaw l gvern ta' li biex mi ġdid il-każ ta' Mohammed Ramadan u każijiet oħra simili. Nixtieq nikkummenta fuq il-progress ta' Bahrain fil-qasam tal-pina tal-mewt pereżempju. Issa s-sur tagħna kal-minuta hemm tassib leġittimi fuq eh, dak l-arrest ta' Mohamed Ramadan. Nitolbu l awtoritajiet ta' Bahrein u r-re ta' Bahrein biex investiga mill eh, l-investigazzjoni it-tortura li saret u kol u jamel revizjoni ta' sentenza fejn xira wara konklużjonijiet li sar madana kollu l-proposta li għanna u dimna illum hija qawwija wis eh, fil-kondennazzjoni fil-kundanna ta' din il-ħaġa. Għalina hija b'saħħitha wis. E u mhux qed turi ir-riski illi qed taffaċċja il-Baħrejn mill-viċinat tal- l-Iran. Pajjiżi għandu rabtiet kbar mal bahrejn eh, illi jmur lura snin. U dan ifakkarna kemm hemm bżonn ta' sigurtà mar-reġjun. Grazie. L'onorevole L'onorevoli Vergiat. Merci. À l'occasion du printemps... Grazie. Kważi nofs il-popolazzjoni tal-Bahrain ħarġet fit-torro wara l-Arabja, wara il-Rebbija Arbija l-Arabja Sawdija mbagħad ħadet azzjoni biex jerġa' jkun hemm fil-pajjiż. Hemm ħafna moħrija tan nies li jaħdmu għall-NGOs, ħafna nies il-ħabs, il-popolazzjoni għandha libertajiet tagħha imnaqsa u l-ġlieda kontra t terrorizmu qed tiġi strumentalizzata. dan ir-raġel Mohammed Ramadan qiegħed il-ħabs jistenna il-pena tal-mewt jekk l-autoritajiet ta' Bahrejn huma tassew qed jimplementaw ir-riformi jridu jimplementaw is-26 rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Indipendenti u jridu iwaqfu it-torturi u jafu il-fatti li wieħed jista' jkejjel il-progress u l-iktar ħaġa li nistgħu nagħmlu bħalissa jeli l-Bahrejn mhux mixi fid-direzzjoni tajba. One minute. L-onorevoli Xake għal minuta. Grazzi President. Komissarju, kollegi, din il-ġemma ħafna minnkom bħali semaw mill-autoritajiet ta' Bahrain jixtiequ jifukaw fuq l-enerġija sigurtà u kwistjonijiet oħra ta' tħassib eh, reċiproku. Jien ukoll preferi kiku li ma noqgħodx nerġa' saqsi l-awtoritajiet ta' Bahrejn biex iwaqfu tortura u li joqogħdu jagħmlu revoka tal-ċittadinanza u anki biex iwaqfu il-pina tal-mewt. Mohammed Ramadan huwa wieħed mill-10 nies li hemm fuq il-lista tal-mewt ta' Bahrein. u wkoll eżawra l-appelli kollha li seta' jagħmel. Aħna nappellaw l-awtoritajiet tal- ta' Bahrein biex jieħdu passi fuq dan. L-uniku mod ta' kif nistaw niżviluppaw kooperazzjoni tajba bejn eh, Bahrein u l-Unjoni Ewropea i billi jirrispettaw id-drittijiet Kolla tan-nies kollha ta' Baħrejn li ħallu rappreżentant speċjali tal-ġnus Mauda jidħol fil-pajjiż u anki jara eh, il-sitwazzjoni mm, tal-priġunieri u jassikura li d-drittijiet jiġu rispettati. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Mannusku għal minuta. Grazzi, Signora President. Jiena Zgur li jena kontra il-pina tal-mewt u l-użu tat tortura Mix ġustifikazzjoni eh, li kunem tortura. Nispera illi l-gvern ta' Bahrejn jerġa' jikonsidra mill-ġdid dawn il-miżuri jiena nemmen illi jista' jagħmel din il-ħaġa għax urewna illi jistgħu jinvolvu ruhom u jistgħu jimxu fit-triq it-tajba madana kollu jiena nemmen illi dawn ir-riżoluzzjonijiet il naddottaw kem naddottaw minnom, meta nużaw eh, standards doppji fil-rabtiet tagħna ma' pajjiżi terzi nkunu qegħdin infallu bħala eh, dawk illi jiddefendu id-drittijiet tal-bniedem. L-Iran huwa wieħed mill-pajjiżi illi juża il-pena tal-mewt ikun hemm xi żewġ jew tliet sentenzi eh, tal-pina tal-mewt illi jsiru kull jum ma nistawx ninjoraw l-abbuż ta' ġittijiet tal-bniedem għaliex hekk biss nistgħu ngħinu in-nies meta jkollna meta jkollhom bżonnhom. Anki niftakru n-nies tal-Iran. Signora Gomes, jogħġbok ħames snin wara l-ewwel protesta tad demokrazija ġew l-Bahrejn qed inkomplu nirċievu rapporti ta' oppressjoni, eh, violenza kontra minja jagħmel demostrazzjonijiet opponenti politika, ksur ta' drittijiet tal-bniedem, eh, jitieġu proċessati attivisti, eh, per eżempju persuna ġiet kondannata għal sitt xhur sempliċement għax għamlet tweet Din hija xi ħaġa normali ħafna li jsir f'pajjiżi ta' dan it-tip fejn eh, jippermettu il-pina tal-mewt li tiġi applikata pal fuq nies bħal ehm, Muhammad Ramadan li ġiet allegatament torturat. Aħna nitolbu s-sir moratorja fuq il-pina tal-mewt li tiġi eh, introdotta u nitolbu li ikunem skuza ġenwina għal Mohammed Ramadan. Aħna nisperaw li l-istati membri rappresentanti għolja jisemmaw leħena fuq din il-kwistjoni. Ija importanti ħafna rapporter speċjali fuq tortura li eh, imorru fil-Bahrejn u ikollom aċċess għal faċilitajiet ta' detenzjoni. Aħna nuru solidarjetà tagħna mal-attivisti kollha ġewwa Bahrejn li huma impriġunati inġustament is-Sur Jaradiv, uh, is-Sur Baradawi u is-Sur Asalman. Nadu issa Sur Kelly. Grazie President. Jena grat li nista nitkellem dwar din il-kwistjoni u bħal membri oħrajn jena nixtieq ngħid li sar ħafna progress il-Bahrain qed jaħdem magħna mal-Unjoni Ewropea fl-qasam ta' kummerċ waqs maħraj, però dan ma jfissirx li aħna m'għandniex nanalizzaw il-problemi li hemm ġewwa l-Bahrejn mod partikolari fejn l-affarijiet serju fid-direzzjoni l-ħażina, meta niġu pereżempju għal pina tal-mewt u affarijiet oħrajn. Din fil-fatt sejra kontra l-konvenzjonijiet internazzjonali u allura rridu nagħmlu l-impressjoni biex iwaffqu darba l dejjem il-pina tal-mewt mod partikolari fil-każ ta' Mohammed Ramadan. u l-mod ta' kif laħu deċiżjoni għal pina tal-mewt hija inġusta ħafna u huwa fil-fatt vittma. Aħna nħossu li għandu jkun hemm working group bejn l-Unjoni Ewropea eh, fuq din il-kwistjoni biex inkunu nistgħu naħdmu iktar fuq din il-kwistjoni u nagħmlu iktar progress. Grazzi Sur Kelly se ngħaddu għas-Sinjura Award. Jiena nixtieq ehm, nuri s-solidarjetà tiegħi ma' Mohammed Ramadan u l-familja tiegħu hija responsabilità taċ ċittadini kollha li għandhom kuxjenza f'din id-dinja li jiġġieldu kontra dan it-tip ta' arrest, tortura brutali u l-pina tal-mewt isiru fejn isiru fid-dinja. Jiena nixtieq ukoll nieħu din l-opportunità biex nitkellem dwar l-arrest u trattament ħażin lil tfal. 200 u 37 tifel u tifla fil-Bahrejn ġew miżmuma fl-2015 ħafna minnhom huma trattati ħażin u ma msawta din jiġu mġela li jgħidu li għamlu ehm, reati li huma fil-fatt ma kinux għamlu. Per eżempju, e, e, il-laħwa Jasem u Mohamed Hassan, Fadel Mohamed Hassan, Said Fahel and Said Mohamed Hashem. All Dawn kolla li ġew arrestati riċentament għandhom jiġu ritornati lura lil familji tagħhom. Fl-2013 dan il-Parlament għamel rezoluzzjoni u talab lil Bahrejn biex japplika l-Konvenzjoni fuq id-drittijiet ta' tfal li għalija hija firmatarja. Jiena nerġa' nsemmi din, din it-talba mill-ġdid. L-awtoritajiet iridu jeħilsu lil Mohammed Ramadan u lil priġunieri tfal kollha li għandhom. Nadu għal-proċedura tal-catch di għaj zewċ minuti bis nadu għassur swabada. Uh, President, palissa ħafna pajizi għedin jiddiskutu kif jista' jkun hemm bilanċ bejn is-sigurtà u l-libertà Il-Bahrejn fil-fatt hija fid-direzzjoni tajba, imma m'għandniex nagħlqu għajnejna għal każijiet bħal dawk ta' Mohammed Ramadan u nies oħrajn li qegħdin eh, jistennew il-pina tal-mewt. jistaw jenataw ehm, mafra u għal daqstant nitlob li l-Bahrejn biex t-introduċi l-moratorium fuq il-pina tal-mewt. Nitlob li l-autoritajiet biex ikompliw ir-riforma ta' ġustizzja u uh, eh, l-autorità f'konformità ma' drittijiet tal-bniedem. Is-sur Kabuto. Grazie Presidente. Grazie Presidente dan l-inkwiet fir rigward tal-Bahrejn li marret lura l-pina tal-mewt f'hawnhekk tiġi negati drittijiet fundamentali u proċess ġust ħafna nies tiġu torturati matul li jkunu miżmuma u jkunu qegħdin jiġu mistoqsija. Dawn il-prassi qed isiru skala kbira ħafna minkejja l-wediet għal-riformi. Fi-29 ta' Deċembru ġie kondannat għal-mewt Muhammad Ramadan u Muzajina Limoza għal involviment tagħhom f'attak bomba fl fi tal-2014. It-tnejn li huma qalu li ġew imġela eh, u torturati li jgħidu li għamlu huma ir-reat irridu moratorium fuq il-pina tal-mewt u biex titwaqqaf darba l-dejjem din il-prassi u titwaqqaf ukoll il-tortura l nies kondannati għal-mewt. Fl-aħħar innejt li il-kondanna il-konda tal-mewt għal dawn iż-żewġ persuna u n-nies oħrajn kollha kundati għal-mewt titwaqqaf. Naddu issa l-Kummissarju. Membri onorevoli, nixtieq ngħid li sa mill-avvenimenti tal-2011 l-Unjoni Europea kienet qed tara mill-qrib is-sitwazzjoni ta' Bahrejn. L-Unjoni Europea kienet mod konsistenti qed taħdem mal-awtoritajiet lokali fuq kull livell, iżżomm kuntatt konstanti ma' ħafna eh, stakeholders fil bahrejn u attivisti. Bahrejn huwa partner importanti fil-reġjun tal-Golf u għandu rwol importanti eh, xjaqdi biex jassigura l-istabilità tar reġun tal-golf li jista' jinkiseb blaħjar mod bil-insaħħu il-framework eżistenti għal protezzjoni ta' trittijiet tal-bniedem u libertajiet individwali. L-Unjoni Ewropea ser tkompli tagħmel dialogu attiv mal-pajjiż u mal-gvern tiegħu u tappoġġa l-istabilità tal bahrejn u l-iżvilupp. Għanna nħossu li dan jista' jinkiseb l-aħjar mod permezz ta' proċess ta' rikonċiljazzjoni inklusiva u nazzjonali billi twassal twassal ukoll għal riformi uh, soċjopolitiċi bbażati fuq dialogu tolleranza. Bħal ħafna ġewwa l-Ewropa aħna mħazbin mill-sentenza tal-pina tal-mewt imposta fuq is-Sur Mohammed Ramadan u Sur Hussein Ali Musa għal eh, l-allegatament involviment tagħhom fil eh, isplużjoni ta' frar tal-2014 laqatlet uffiċjal tal-Pulizija. Eh, deċiżjoni li ittieħdet mill-Qorti tal-Kassazzjoni f'Novembru tal-2015. L-Unjoni Ewropea qed topponi bisħieħa l-użu tal-pina kapitali taħt kull ċirkustanza u l-abolizzjoni universali tagħha ser tibqa' xi ħaġa li parti integrali mill-politika barrinja tal-Unjoni Ewropea allegazzjonijiet ta' trattament ħażin eh, u eh, ir-raġunijiet tal-fejn huma ehm, ammettew għandhom jiġu investigati biżjieħ. L-Unjoni Ewropea kien fi Brussellu u fl-investigazzjonijiet ta' ħaġa warijat eh, qed tkompli taħdem mal-awtoritajiet tal-Baħrejn biex tkompli taħdem għal protezzjoni u promozzjoni tad-drittijiet ta' bniedem u libertajiet fundamentali skont l-impenni internazzjonali ta' Bahrejn hemm ukoll il-Kummissjoni tal-inkjesta li saret fil bahrejn u wkoll il-proċess tal-Periodic Review. L-Unjoni Ewropea tkompli tafas eh, biex il-Gvern tal-Bahrejn jaġixxi b'mod ġust fil-każijiet kollha u jipproteġi drittijiet tal-individwi li ġew um, trattati ħażin minħabba proċessi kriminali F'Mejju tal-2015 l-Unjoni Ewropea mill-ġdid qalet li jankwetata dwar il-kwistjoni tal-pina tal-mewt u um, opponiet da, il, dan il kestig inuman u degradanti. L-Unjoni Ewropea taħdem fl-imkien mal-reprezentanti tal-ist tal-istati membri u qed taħdem fuq dawn il-każijiet individwali u wkoll is-sitwazzjoni ġenerali ehm, ta' drittijiet ta' bniedem fir-Renju tal bahrejn L-Unjoni Ewropea qalet bosta drabi li il-vjolenza mhijiex ġustifikata bl-ebda ċirkustanza. L-Unjoni Ewropea talbet għal proċess trasparenti u għall investigazzjoni ġusta tal-każijiet kollha ta' trattament ħażin jew tortura. Istituzzjonijiet u drittijiet tal-bniedem fil-Bahrejn għandhom jitrattaw din il-kwistjoni b'mod trasparenti waqt li rekomandazzjonijiet robusti li ħirġin mill-istituzzjonijiet u drittijiet tal-bniedem għandhom jiġu implementati fl-interess tal-ċittadini kollha. F'dan ir-rigward il-passi li tieħdu mill-awtoritajiet tal-Bahrejn biex jimplementaw ir-rakkomandazzjoni tal-Komissjoni Indipendenti eh, tal-inkjesta tal-Bahrejn hija xaġa pożittiva u lan hija tem biex titjib is-sitwazzjoni, però jrid isir ħafna iktar. Il-Ministeru tal-Intern, l-Ombudsman, il-Kummissjoni tal-Drittijiet ta' dawk miżmuma u il-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem għandhom rol importanti ħafna proattiv biex ikunu jistgħu jilħu il-mandat tagħhom mod indipendenti u trasparenti. Jiena mill-ġid nixtieq nassikurakom li ser inkomplu naħdmu fuq il-każ ta' Mohammed Ramadan u Hussein Ali Musa u nużaw il namlu dak li nistgħu permezz tal-metodi adattati. Grazzi, ċevejt seba'